ta' dan il-konflitt. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Potocznik. Jetzt ist die Aussprache geschlossen und es sind immer noch sieben Entschließungen. Grazie, Hafna. Issa nalqu dibattitu seba miżuri għal riżoluzzjoni. Mela, Se nadu għal tema li jmiss il-violenza fil-Messiku, l-eskalazzjoni tal-violenza fil-Messiku, se nadu għassur Juargej Atondo. President, nixtieq nibda billi ngħid li Messiku demokrazija demokrazija li għamlet ħafna progress matul dawn l-aħħar 20 sena pajis ħabib ta' l-Unjoni Ewropea u għanna u kolf tejm ta' subija strategika. U Messiko palissa qed jiġġielet kontra l-kriminalità organizzata u traffikar ta' droga u, u mallum qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-Messiku minħabba l-fat li kienem zida fil-violenza f'Messiku u saru ħafna ilmenti eh, fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ir-rezoluzzjoni li l-gruppi politiċi se jivvotaw fuqha Ibbażata eh, e, fuq il-kunsens, ir-rispett u r-riżoluzzjoni tara fuq kollha affarijiet li qed nikkommenta dwarhom issa u nixxiju li l-pajis ikompli tri eh, lejn l-istat ta' dritt u demokrazija ma nixxiju nħedġu għam sabiex jgħadmu fuq erba kwistjonijiet l ewwel qabel kollox rridu dawn neċertaw li jem l-libertà tal-istampa xem ħafna violenza kontra l-ġurnalisti rridu jaċertaw ukoll li assoċjazzjonijiet li jħarsu drittijiet tal-bniedem jiġu imħarsa peress li jem teddidiet u violenza kontra dawn l-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem nessiku għandu jaċċerta li n-nisa li jisfaw vittni tal-violenza u jinqatlu ħafna nis um, dawn għandhom jiġu mħarsa u um, rridu naċertaw li memx impunità il-Parlament Ewropew talab dan il-Messiku peress li Messiku ħabib ta' l-Unjoni Ewropea. Sinjura Weber. Danke, Sir President. Kollega, esta semana se celebró el día Grazzi ħafna, President, kollegi, aħna ċelebrajna jum il-mara Dil-ġimma kena ħafna posters fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, posters li qalu iva nistgħu waqfu l-vjolenza kontra n-nisa. Illum qed nitkellmu dwar vjolenza fil-Messiku u jiddir li xi ħaġa loġika li ngħidu xi ħaġa dwar in-nisa fil-Messiku dawk indiġeni u, u dawk li mhumiex indiġeni dawn huma l-vittmi ta' repressjoni mill-awtoritajiet lokali u federali. In-nisa messikani huma vittmi tal-vjolenzi differenti sessuali, eh, tortura, u eh, l-armata u l-pulizija u kollet u il-violenza għadaqstant eh, tweġiba tal-autoritajiet messikani eh, din ma kienx sodisfaġenti u dawn għandhom impunità totali għal dawn ir-reati. Aħna fir-riżoluzzjoni ntolbu l-gvern Messikan sabiex jaħdmu kontra dawn l-affarijiet ħafna nisa li jinqatlu u il-kriminali dawn benefikaw mill-impunita. Hemm 7% biss ta' kundanni, l-eskużawni, 11% biss ta' kundanni il-nisa u koll jisfaw vittmi tal-sistema ġudizzjarja u koll. Kif jista' jkun possibli li żewġ nisa indiġni ġew kundannati għal 21 sena ta' ħabs issa ilhom tliet snin fil-ħabs u dawn kienu f'soliċi confinement ukoll imma xorta waħda kien hemm incident ta' set membri ta' servizzi ta' intelligence set membri Issa, il-qorti se toħroġ deċiżjoni l-ġimgħa d nittama li l-qorti taraf kem eh, din is-sitwazzjoni kif ra l-vjolenza iva ħafna minna tibda f'dar nittama li l-awtoritajiet Messikani se jkunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa hemm leġislazzjoni sabiex dawn in-nisa jiġu mħarsa kontra l-vjolenza domestika nittama li s-sitwazzjoni li tejjeb għali bekk iġu mejjuna, għanna bżon ta' standards irrid naċċertaw li l-violenza domestika u l-istupru fid-dar dawn iħarsu lejhom bħala rejat violenza kontra n-nisa, suġġett importanti u l-iskejjel ukoll għandhom ikunu konxi, dawn għandhom ikunu parti mill-edukazzjoni ġifiri tfalli tal dwar il-violenza domestika. Sur Bilan, Meluta, ċe, għal-ħafna snin, L-autoritajiet tal-Messiku l-om kontra l-kartels ta' droga hemm iktar minn 4,000 nies mill-armata u kellhom suċċess fuq ta' okkażjonijiet kien hemm l-arresti wkoll ta' kapi ta' Sinalaw u eh, l-kartels Juarez 23 eh, elf ettaru eh, ġew arrestati ta' eluf ta' nies involuti fit traffikar tal-droga rridu niftakru li l-kartels tal-droga ġeneraw biljuni ta' dollari fi dħul e, Iktar mill-Messiku jonfoq biex jiġġielet kontra dawn ir-reati hemm ħafna nies korrotti fil-Messiku u għalhekk li l-awtoritajiet qed jitilfu l-gwerra 50.000 persuna tilfu ħajjithom fl-2006 il-ġurnalisti e, huma l-iktar medda, iktar minn 60 minnhom e, mietu reċentament, inkluż Jorge Marquis. Minna rezoluzzjoni Messiku mhux se jirbaħ il-gwerra. Il-kellim li miss għal-minuta sur Fises. Presidente, signorijas. Grazie ħafna, President, Senjuri. Fil-Messiku problema ta' traffikal ta' drogi li qed twassal għal violenza u minħabba din is-sitwazzjoni l-gvern ta' Calderon għamel pożizzjoni eh, ħarxa ħafna biex jitratta din il-problema. Allura qed juża l-forzi armati b'mod temporanju dan qed iżid in-numru ta' ehm, arresti u n-numru ta' eh, ta' konfiski ta' drogi, eccetera Hemm ukoll pereżempju xi ilment però fir-rigward ta' dak li qed jagħmel il-gvern irid ikun hemm bżonn hemm bżonn ta' tibdiliet kbar fil-kostituzzjonali. Il-gvern beda riforma ġudizzjarja biex jassigura li dawk li jagħmlu reati jiġu kastigati u drittijiet ta' didem jiġu rispettati. il ppa e juri solidarja tiegħu mal-persuni tal-Messiku fir-rigward tal-traffikar tal-armi u ta' drogi. Aħna nappoġġaw ukoll il- Prim Ministru Calderon għax-xogħol tiegħu li qed jagħmel kontra kriminalità organizzata. Grazzi ħafna, Sur Fizas. Aksela issa Sinjura Verga għal minuta. President, membri onorevoli sa mill-2007 l-violazzjonijiet ta' ġittijiet tal-bniedem eh, dew jiggravaw fil-Messiku. Skont, u dan skont l-NGO u l-medja fil-Messiku hemm iktar minn 2000 omicidju li għandu x'jaqsam ma' kartelli ta' drogi. U dan seħsa mill-2009. E, hemm stat ta' keos dan il-post. fir reġun l-azzjonijiet tal-militar tal-pulizija baqgħu jiggravaw minħabba li hemm impunità. L-NGOs qegħdin jitkellmu dwar kriminalità fl-istat u l-ġurnalisti u l-persuni indiġeni b'mod partikolari n-nisa huma affettwati ħafna. Jiena ntqajt xi ftit minnhom minn San Salvador minn Atteco li ġew stuprati u torturati mill-torturati mill-pulizija u jiena ma stajċ nemmen dak li għaluli nies li għamlu dawn il-reati Lura fl-2006 għadhom ma ġewx ikkastigati. Allura aħna rridu nuru solidarjetà ma l-autorità tal-Messiku aħna nappoġġaw ir-riżoluzzjoni konġunta. Grazzi ħafna, Sinjura Verġa, issa Sinjura Roħbirer. Grazzi ħafna, President. Stampita ta' violenza, kifra, fit-toro minħabba din il-gwerra tal-droga fil-Messiku hija xi ħaġa normali li narawha ta' kuljum fuq fil fl-istampa. Ħafna persuni qegħdin jinqatlu rajna problemi fin-naħata fuq tal-pajjiż. Il-Parlament Ewropew għamel fil-fatt rapport fuq din il-kwistjoni. Aħna nafu allura li hemm żieda fil-vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Minkejja dan, il-Gvern tal-Messiku jew ma jistax jew ma jridx jieħu azzjoni kontra dan kollu. Hemm ġlieda kontra traffikar ta' drogi, U dik hija ġlieda ibsa però mhux biżejjed hemm preżenza militari, il-poter militari li eh, hemm ukoll il-rati militari li jiġġudikaw il-reati li jsiru mill-membri tal-forzi armati, però dan kollu qed jikkontribwixxi għal żieda fil-vjolenza fil-pajjiż. Aħna qed naraw żieda fil-, fil pajjiż aħna qed naraw żieda fil reati li qegħdin isiru mill-membri tal-Forzi Armati u l-Gvern jidher li qasirit jirrikonoxxi dan kollu qed jipprova jagħti anzi l-bieraħ pereżempju fil-istampa rajna l-Ministru tad-Difiża fejn li nefaq ħafna flus u tom lil vitmi biex dawn joqogħdu kwieti u ma jitkellmux. Allura din hija kwistjoni ta' impunità din hija xi ħaġa li rridu nitkellmu dwarha fil-kuntatti tagħna mal-Messiku. Naħseb li din hija xi ħaġa serja ħafna u allura l-Unjoni Ewropea ma trix tibqa' dejja b'dan il-ftehim mal-Messiku sakemm ma jkunx hemm titjib fis-rigward ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. Grazzi ħafna, il-Sinjura Loħbiren, issa il-kellim għal imis fizam il-gruppi politiċi u l-ewel eh, is sur preda għal minuta. Grazzi, President, iżida fil-violenza fil-Messiku viċin il-frontiera mal-Istati Uniti hija inkwetanti ħafna. Fl-aħħar xhur rajna interventi kifra mill-awtoritajiet u rajna wkoll żieda fil-kriminalità relatata ma' drogi. Il-ġlieda kontra id-drogi hija irdoppjata bil-ġlieda kontra il-klans kriminali u din hija waħda brutali ħafna. Il-Messiku huwa każ li juri illi jridu irridu jittieħdu azzjonijiet f'saħħithom biex nipproteġu s-sikurtà tan-nies. Il-Parlament Ewropew irid jibgħat messaġġ ċar u jappoġġa l-isforzi tal-Gvern tal-Messiku biex dan jeradika l kriminalità u titjib is-sitwazzjoni fost il-popolazzjoni tal-Messiku. Irridu nassiguraw ukoll li l-awtoritajiet tal-Messiku jikkonsolidaw l-istat ta' dritt u jagħtu riforma fil-ġustizzja u fis-sistema legali. Grazzi ħafna surpreda issa il sinjura Gomis għal-Minuta. Grazzi, il-violenza fil-Messiku hija marbuta mal-violenza u l-faqar li saret gravi iktar minħabba il-krizi u importanti ħafna li intejbu is-sitwazzjoni fil-ġudikatura u nassiguraw li kunem programmi li jipproteġu ix-xieda u kif ukoll il-vitmi. Ħafna nies huma affettwati minn din il-vjolenza. Il-Messiku hija il-kapital ta' til kont til fost nisa u il-gvern irrit joqgħod attent biex iwaqqaf dan kollu, irrit joqgħod attent ukoll billi iwaqqaf il-violenza kontra l-ġurnalisti. Aħna għandna sħubija mal-Messiku u allura rridu nappoġġaw il dawk in-nies li jġildu għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Mingħajr drittijiet tal-bniedem m'hemmx tat ta' drittu lanqas demokrazija. Grazzi, Sinjura Gomez, il-issa l-kellimni mis is-Sur Grazie. Grazzi. Sur President, Sinjuri, jena smajt talba għawnek f'din il-kamra biex ma jiġix iffirmat ftejim mal-Messiku, jien ma nistax nifhem dan. Aħna aħna qed eh, nifirħu l messiku l president mod partikolari għal ġlieda kontra l-kartell ta' drogi u tal-mafja. U allura għandna wkoll nifirħu għal dawn l-isforzi U fl-istess ħin ukoll però nuru x'numa l-problemi biex bekk il-Messiku ma ma jibqax jikser id-drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu nifmu situazzjoni ta' pajjiż li għal xiren ta' snin ila ilu jġielet il-kriminalità organizzata u issa l-president ta' dan il-pajjiż qed isejjaħ gwerra fuq din il-kriminalità u aħna rridu nappoġġaw dan aħna irridu wkoll noqogħdu attenti għal-vitmi u naraw li ċertu nies ma jiġux diskriminati kontra. Grazzi ħafna, issa is-sur. Is-sur Tavares. Grazzi ħafna. E, Trade Union tal-Messiku ġiet imdawra minn Trade Union tal-Pulizija waqt strajk ġenerali u xi tittieħdu ittieħdu priġuniera. Din hija xi ħaġa gravi dan l-attek fuq id-drittijiet tal-unions mill-gvern. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-impunità tal-gvern tal-Messiku għal kriminalità li qed issir u nqas ta' effettività fil-ġida kontra id-drogi, kontra traffikar ta' drogi. Jekk il-Prim Ministru jirġilet il-traffikanti ta' droga u fl-istess ħin il-unions nistaw nindunaw li il-gvern miħux wieħed effettiv. Aħna ma nistawx nittolleraw din il-ħaġa u rridu nikkondannaw din is-sitwazzjoni bisieħ. Il-gvern tal-Messiku mhuwiex effettiv fl-attentati tiegħu biex jiġġieled il-unions Arvoisa puhemies, haluaisin painottaa Meksi... Grazie, signora Korrela. Nishtiq nenfasizza l-importanza ta' din ir-rezoluzzjoni għal żewġ raġunijiet. Fil-Messiku organizzan eh, organizzazzjonijiet ta' traffikar ta' drogi fuq kol kartels li huma responsabbli għal mewt ta' 15.000 persuna. Is-sitwazzjoni fil-frontiera tal-Messiku u l-Istati Uniti hija tali fejn il-militar jaħseb li jista' jżomm is-sitwazzjoni ta' il-kontroll, però ir-responsabilità u soluzzjon ir-responsabilità taħt dawn il-kartels. L-Amnistija wkoll kondannat l-impunità li bija l-awtoritajiet tal-Messiku qegħdin jattakaw lil dawk li qegħdin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem aħna għanna bżon nibqaw nidġildu din il-ġdida kontra l-impunità fis-summit ta' Mejju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku. Grazzi Sinjora Korola, Issa, is-sinjura tikaw għal-minuta. Il-gvern tal-Messiku irrit li jissir kunem iktar impenn fil-gwart tal-drittijiet tal-miedem u l-istat ta' dritt. Aħna rajna ħafna mwiet per eżempju. Hemm xi bliet fil-Messiku li huma l-iktar perikolużi fid-dinja. Sa mill-2007 kena 15,000 mwiet relatati ma' traffikar ta' drogi fl-2000 u disa kien hemm iktar minn 7000 eh, mwiet relatati ma' dan kollu. Il-kriżi ekonomika fil-Messiku tista' twassal għal konflitt soċjali faqar u nuqqas ta' edukazzjoni u dawn huma l-raġunijiet għalfejn qed qed hemm ħafna traffikal ta' drogi. 7.5 miljun żagħżugħ f'dan il-pajjiż m'għandhomx l-opportunità li jedukaw ruhom jew ikollhom eh, għajxin uh, deċenti. Id-dialogu mal-Messiku għandu jiġi konsolidat biex tittejjeb is-sigurtà ekonomika u soċjali kif ukoll jitjieb istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjora Tikaw. Il-kellim li mitu eh, għas-sur Posselt. President, aħna spiss nitkellmu dwar dittatorjat f'din il-Kamra, il-Messiku mhux dittatorjat iżda hija demokrazija. Aħna spiss nitkellmu dwar il-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem dwar każijiet individwali, però din mhijiex il-kwistjoni din id-dajma. Il-kwistjoni hija din id-demokrazija li hija msieħba magħna u għal ħafna snin din id-demokrazija kellha nuqqas nuqqasijiet kbar kienet qed tiffaċċja sitwazzjoni diffiċli ħafna. U għal daqstant iridu nsibu soluzzjoni meħtieġa. Il-President Calderon u t-tim tiegħu huma l-aħjar soluzzjonijiet għal dan kollu. Din mhijiex kwistjoni li nagħtu terapija lil dan il-pajjiż, imma rridu nappoġġawhom. Allura għandna punt nax fir-reżoluzzjoni tagħna naħsbu li hija importanti ħafna. Qed nitkellmu dwar strument finanzjarju li għandu jintuża iktar biex nappoġġaw l-istat ta' dritt it-tmexxija tal-pajjiż taħt l-istruttura legali tal-pajjiż u nipproteġuhom kontra il-distruzzjoni ta' dan il-pajjiż, il-kriminalità organizzata u s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-pajjiż. Da ma jfissirx li aħna rridu nwaffqu il-kontatti tagħna mal-Messiku iżda għandna nsaħħuhom iktar. Grazzi ħafna sur Posilt issa ngħaddu għal KHDI. Is-sur Milan Mon, jekk jogħġbok. Aħna il-koll inkwetati dwar din il-violenza fi swidat Juarez. Pero jiena għandi fiduċja fil-miżuri tal-Gvern tal-Messiku biex jitratta din il-kwistjoni komplessa ħafna. Jiena u koll nappoġġa ir-reazzjoni li jittihret kontra l-traffikar ta' drogi. Għal stant aħna għanna najnu kontra din il-ġlieda tal-Gvern fl-aħar snin il-Messiku qed tipprova tejjeb il-sistema politika tagħha u l-President Calderon qed jgħin il-Messiku apparteċipa fil-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll fil-G20. Jiena dejjem kont favur ta' partnership strateġiku mal-Messiku aħna nixxina nikbu dan fl-2008 Jiena nispera li il-summit ta' Mejju ser jgħin biex noħorġu p-program. għaliex Il-Messiku importanti ħafna fil-fora varji, speċjalment fil-rigward tal krim tal-organizzata kif ukoll ta' traffikar ta' drogi. Grazzi ħafna sur Milan Mon. L-aħħar kellim is-sur Tanek. aħna nqisu il-Messiku bħala marra fil-vjolenza kif ukoll fi traffikar ta' droga. Dan u l-pajis ukoll msieħeb mal-Unjoni Ewropea. Però dan il-pajis eh, huwa fi ħafna ħafna traffikar ta' drogi u iżda zaħet jaqgħu vittmi ta' dan kollu kif ukoll hemm ħafna qtil u ġurnalisti wkoll ġieli jispiċċaw bħala l-mira ta' dan ta' din il-kriminalità. Il-faqar mhux qed jgħin lanqas biex tittieb is-sitwazzjoni f'ċertu partijiet tal-Messiku. Il-President Calderon għandu sfidi kbar ħafna però u għalest u determinat li jiffaċjhom. L-Unjoni Ewropea għandha tgħin aħna għandna nappoġġaw ukoll l-isforzi tiegħu biex ittejjeb il-ġustizzja eh, kontra l-kriminalità, l-pulizija biex waqqaf il-konnessjonijiet li hemm bejn il-kartels ta' drogi hemm bżonn tal-armata li tiġi ntużata wkoll bħala miżura temporanja. Grazzi ħafna Sur Tanek. Hawnhekk waqlaqna il-proċedura tal-KHDI u ser nisimgħu mingħand il-Kummissarju Potoċnik. Grazzi ħafna Sur President. Din il-vjolenza għajmet fil-pajjiż ħafna insigurtà fost il-popolazzjoni. Il-Kummissjoni ovvjament hija mħasba ħafna b'din is-sitwazzjoni, aħna nafu li l-awtoritajiet tal-Messiku qed jieħdu din il-ħaġa bis-serjetà ħafna u għamlu bosta miżuri biex jindirizzaw din il-problema. il Ġida tal-President Calderon fir-rigward tal-ġida tal-kriminal organizzata hija waħda mill-lanijiet ewlenin. Apparti minn dan kollu l-Messiku wkoll qed jagħmel sforz kbir biex isaħħa il-ġudizzju is-sistema ta' ġudizzjarja. Fl-2008 kien hemm pakkett ta' miżuri ta' sikurtà li ġie adottat li jimira li jirrikonoxxi l-infurzar tal-liġi fil-Messiku s-sistema ġudizzjarja. Il-riforma tal-ġustizzja li għadda mill-Kongress tal-Messiku fl-2008 għandu l-potenzjal li jirġielet il-problemi ewlenin li għandhom xaqsmu l kriminalità u l-inġustizzja fil-Messiku. Aħna nafu li l-implementazzjoni ta' din ir-riforma teħtieġ impenn fuq medda twila ta' żmien. Il-Messiku kol qed jagħmel sforzi kbar ħafna ħafna biex iġilet kontra l-abbużi ta' drittijiet tal-bniedem u wkoll mod partikolari l-impatt tal-gruppi ta' kriminalità organizzata kif ukoll il-libertà tal-istampa u tal-espressjoni tal-ġurnalisti il-Messiku għamel prosekutur partikolari fir rigward ta' dawn it-tip ta' kriminalitajiet. Qed jagħmel sforzi kbar fir rigward tan nuqqasijiet li kien hemm biex tiġi eżredikata il-violenza kontra n-nisa u wkoll kien hemm prosekutur partikolari imlaħa dwar għal din il-kwistjoni. Bħala membru tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem fin-Nazzjonijiet Uniti, Il-Messiku qed jimmira li għamel riżoluzzjoni fuq drittijiet tal bnidem u jibqa' miftuħ fuq livell internazzjonali fi rigward ta' drittijiet tal bnidem Il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-drittijiet tal bnidem fil-qafas kontra l-ġida kontra kriminal organizzata u l-integrità tad-difensuri ta' drittijiet tal bnidem huma riflessi fir rekomendazzjonijiet aċċettati mill-Messiku bħala riżultat tal-parteċipazzjoni fil-UN Universal Periodic Review. Il-Messiku uriet interess fi diskussjoni mal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-kwistjonijiet riċentament fil-Joint Committee li sar ġewwa Brussell fis-26 u 27 ta' Novembru tal-2009 f'dan il-qasam jitratta s-suġġett ta' kooperazzjoni. Kien hemm seminar ukoll ġewwa Cancun fuq l-użu leġittimu tal-forzi u l-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Is-seminar tal-opportunità biex ikun hemm konsultazzjonijiet fuq id-draft policy documents fuq il-forza il forza tal pulizija Dan id-dokument ġie preżentat lil Kitana Ro fil-kongress lokali waqt wara s-seminar. Din l-inizjattiva hija tikkumplimenta il-liġi fuq ir-riforma tas sistema ġudizzjarja u tista' tiġi replikata minn stati oħra federali. Aħna nemmnu li l-partnership strateġiku tal-Unjoni Ewropea u l-Messiku joffri għafas tajjeb biex nappoġġaw lil messiku fis sigurtà pubblika u l-istat ta' dritt. Dan id-dokument li qed jiġi negozjat bħalissa juri li ser ikun hemm stabiliment ta' dialogu bejn il-Messiku u l-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet ta' sigurtà u kooperazzjoni li għandhom xaqsmu ma' Sipol, Europol, l eurojust u kol il-ċentru tal-Manizraċ tal-Unjoni Europea għal-drogi. Eh, Aħna qed nappoġġaw proġett sa mill-2004 sa l-2007 li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja eh, ġewwa l-Messiku. U dan huwa l-perjodu ta' bejn l-2009-2013. Biex nikkonkludi u għaċar li l-Messiku qed jiffaċċja sfidi importanti ħafna fil-qasam ta' sigurtà pubblika u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Mhijiex ħaġa faċli u s-sitwazzjoni mhijiex l-ideali, però huwa tajjeb li ngħidu li qed li qegħdin juru determinazzjoni u rieda il-politika ta' sigurtà pubblika u kif ukoll rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Għal stant aħna rridu nkomplu nappoġġaw il-Messiku fl-isforzi tiegħu. Grazzi. Dank, Herr Kommissar Potocznik. Grazie, Commissario. Il-votazzjoni ser isseħ e wara d-debattitu li jmiss li ħajkun fuq il-Korea